Nkellem ġin tarrot. President, grazzi sur Tavares. Dak mux point of order. Dejem star kommissjoni jek twiġibx il-mistoqsijiet jew le, mhix point of order. Jiet il-President, mela dibattitu mitmum imsitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni u l-votazzjoni ser isseħ dal-waqt. il-minuti tal-seduta tal-bira u testi adottati ġewwa mqasma hemm xi oġġezzjonijiet għal dawn il-minuti. Mela il-minuti adottati peress li m'hemmx oġezzjonijiet. Issa ngħaddu għal votazzjonijiet u l-ewwel vot huwa fuq is-sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni marbuta mal-Malazja. Is-Sur Preda. Dinte, għal xanajti da vot se sollicit in gruppu gruppului meu kala eh, vot. Grazie President, Abel ma nibdew nivvotaw fisem il-grupp tiegħi għandi talba. Aħna nirrinunċaw għal din il-proposta konġunta ta' riżoluzzjoni bil-votazzjoni nominali u minn flok kanet votazzjoni nominali għal proposta ta' risoluzzjoni tal-PPE. Sie haben gehört, was der Kollege, um was der Kollege gebeten hat. Wenn es dagegen keine Einwände gibt, werden wir so verfahren. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dak li qal surpreda, mela ħar inkomplu bil-votazzjonijiet. M'hemmx oġġezzjonijiet, mela ngħaddu għal votazzjoni tal-emenda 2. Dok li ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Il-premessa ġe emenda wieħed. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa, naddu għal-mozzjoni għal-rezoluzjoni kolla kemmi, minn favur, kontra, astenzjonijiet, tatti. Issa sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq l-Uganda. L-ewwel il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni. Paragrafu 6 tat test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu għal riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, il-votazzjoni li jmiss huma sitt mozzjonijiet fuq riżoluzzjoni fuq il refuġġjati Eritrej miżmu mostraġġi fis-Sinaj. L-ewwel il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni paragrafu 5. Test oriġinali, votazzjoni maqsuma f'żewġ parti l-ewwel parti daw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. It-tieni parti. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa għal vot elettroniku fuq l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti paragrafu 5. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Bizbrix, indaqs ġejtu. Paragrafu 9, l-test originali, da favur. Kontra. Namlu verifika elettronika miftuħa fuq il-paragrafu 9. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ħamsa favur, 37 kontra, l-ebda stenzjoni maddiċ. Votazzjoni ħajrija fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni kif mibdula, dawk favur, kontra, Miex votazzjoni nominali, signori, jgħid il-President. Is-Sur Preda qal li l-votazzjoni nominali kienet referi mhux lil mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni iżda għal mozzjoni tal-PPE għal riżoluzzjoni. Ħanamlu verifika elettronika fit sezzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Reġaw rasembras, iżda ma taddix, ma volli l-vot imdaqs. Il-mozzjoni e rezoluzzjoni mill-grupp politiku, l-ewwel tal-grupp ALDE, B7-1027 tal-2010, dawk favur, kontra, Maddiċ. Skużawni, li għet president Issa, il-mozzjoni tal-grupp tal-SND 715, dok favur, kontra, u koll, issa li sijar, namlu verifika elettronika fuq il-mozzjoni tal-rezoluzzjoni tal-SND, votazzjoni miftuħa ta' l-SND jett nivvotaw issa. Namlu verifika fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni tal-SND. Kulħadd vota votazzjoni manuqa. Maddiċ. Issa seba wieħed disa mill-grupp ICR. E Namlu verifika elettronika miftuħa fuq il-mozzjoni tal-ICR. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni mal-waqa. Maddiċ. Issa naddu għal mozzjoni tal-PPE, mozzjoni e rizoluzzjoni tal-PPE u għanna mendi bil-fom. Qabbel paragrafu wieħed hemm emenda bil-fom sur Kazini. Grazzi. Iva, grazzi sur President. Aħna rridu lil ġudizzju tagħna jkun aktar dettaljat fuq l-imġiba tal-Eġittu, mhux naqdu ngħidu li għamlu xi ħaġa l-Eġittu iżda aħna rridu malajr kemm jista' jkun dawn l-ostaġġi jkunu meħlusa u nitolbu wkoll qatt ma tintuża il-forza li tista' twasal għal mod biex ma diġux milqu dawk li għaddu mis-Sinaj. U barra minn hekk aħna rridu li l-UNHCR ikun jista' jieħu kuntatt mill-ewwel ma' dawk il-persuni li bħalissa jinsabu ostaġġi. Grazzi. Sorta le autorità egiziane a prendere tutte le misure necessarie per Aħna rridu li l-autoritajiet eġizjani jaħelsu melnu fih l-ostaġġi ta' Sinaj u ma jamlu xkil fuq l-immigranti legali li għaddu mill pajis u nigarantixxu li dawk li jkunu mażmuma fil-ħabs ikun jistaw jikuntatjaw l-UNHCR ikun hemm l-aċċess tal-UNHCR għal dawk li talbu l-azil u rifuġjati li jinsabu f'stat ta' kustodja. Grazzi. Issa dak jaddi qabel il-paragrafu wieħed hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda bil-fom le mela ngħaddu għal votazzjoni favur l-emenda bil-fom. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Hemm emenda bil form oħra wara l-paragrafu 7 tas-Sur Sassoli. Eh, signor Presidente, onorevoli colleghi. President, kollegi, fuq rezoluzzjoni li aħna ma tantx qed imorru l-bot mill-punt di vista ħor aħna nixtiequ nżidu paragrafu li hija tal-qalbna ħafna u li huwa l-paragrafu disa ta' rezoluzzjoni tagħna ta' rezoluzzjoni komuni. naqrah qed nistidu lill istati membri biex jaffrontaw din l-emerġenza umanitarja permezz ta' Eh, il-qoħ volontarju l unjoni Ewropea għal dawk ir-refuġġati kollha involuti. Nitolbu l kummissjoni Ewropea tikkordona dan ix-xogħol u tuża l-fondi disponibbli permezz tal-Fond Ewropew għar-Rifuġġati. Grazzi. Kollega Casini. Kollega Casini. Vorrei chiedere alla proponente. Nixtieq nitlob lill kollega jippreċiża ħaġa waħda. l Intervent li tlabt skont it-test li inti qrajt jitlob li daw kollha qed jitolbu l-dritt tal-azil, daw kollha li jitolbu. Jiena ngħid li għandu jkun dak li għandhom id-dritt għall-azil għax jekk titlob hija eh, periklu għax jistgħu jaqbdu jistaqsu kollha l-dritt tal-azil. U għalhekk nitlob li din l-emenda tiġi evalwata sew għaliex fl-aħħar ħarsta l-UNHCR. Iżda jien nitlob li dawk li għandhom id-dritt tal-azil. Kollega Sassoli, kollega Sassoli, għajt il-President. Ik joġbuħ. Debatte eintreten können. Der Herr Cassini. Dan mux dibattitu issa, mux odunu ħakonna dibattitu issa, issur sur kellu oġezzjoni u għalek rritna għalek kemx oġezzjonijiet oħra l-din l-emenda bil-fom. Le memx oġezzjonijiet mela l-emenda bil-fom naddu għal-votazzjoni. 40, ähm, wir werden schwer. Memx 40 li huma kontra jiddispjaċini u għalhekk l-emenda bil-fom għanaddu għal-votazzjoni. Sorry. Yes, but we are seven. Not more. Ich weiß, dass 10% ausreichen. Auch das wäre nicht genügend. Naf li 10% huma bizzejet. Iżda memx 10% tal-membri li qegħdin bil-wieqfa huma kontra għalhekk nidwa l-votazzjoni. Dak huma favur l-emenda bil-fom wara paragrafu 7. Favur, kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. U dan anzi nagħmlu verifika mela votazzjoni miftuħa għal verifika. Alle abgestimmt? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Dan wassanna għal vot fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni kif inni kollha kemmi kif emendata votazzjoni nominali miftuħa. Haben alle Kollegen abgestimmt? Dann schließe ich die Abstimmung. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mozzjoni għaddit 36 vot favur, 14 kontra. U għalek, mozzjoni ta' rezoluzjoni l-oħrajn jaqaw. Signuri, għandi xi tħabbir x'namel, erba' pożizzjoni ta' Kunsil fl-ewwel qari u ġustifikazzjoni u marra minn hekk tal-Kummissjoni li għandhom l-opinjonijiet li titli tagħhom ħejġu pubblikati fil-minuti. U l-periodu għat tliet xhur għall-Parlament biex jagħti l-opinjoni tiegħu jibda minn għada. Qed nitkellmu dwar C7, 24, 25, 26 u 27. Dawn kollha tal-2010. Il-minuti ta' din is-seduta ser